biex juru il-tasib li għanna għal dan il-poplu, eh, dan il-reġjun. Għanna ovvjament ħadna nota dak li għadekat eh, u nuru solidarita tagħna u tħassib tagħna għal din il-traġedja eh, din il-katastrofi li effettwat l-Kalabrija. U l-Parlament kollu jingħaqad u juri solidarita ma daw kollha li qegħdin nibbatu dik il-reġuni verament sabiħa tal-Italja u tal-Europa. L-ewwel punt li għandna qudiemna fuq eh, dikjerazzjoni tal-Kommissjoni eh, dwar eh, il-Moldova biex tippreżenta il-Kommissjoni għawek il-Kummissarju fil-Surfillu. Good morning, Mr. Chairman. Allodwa tajba, Sir President, Honorable Membri, meta u wieħed jagħti daqatajn lejn ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Moldova, kulħadd jista' jaqbel li verament fi żmien qasir aħna għamilna ħafna progress. Imma dan il-pajjiż għadu qed jiffaċċja ħafna sfidi il-referendum li sar fil-5 ta' settembru kien imnidi sabiex jinn ħalaftajin u jitwaqfu regoli biex jiġi jelet il-president. Dan ma ħademx imma anki jekk kien hemm il-problema kieku il-referendum kienx demokratiku u il-konformità effettiva tiegħu ġie konfermat ukoll mill-Osservaturi Internazzjonali Dan kien sinja li inkoraġina l-elezzjoni ta' ta' 28 ta' Novembru huma importanti biex id-demokrazija tiġi konsolidata f'dan il-pajjiż. Aħna se nkomplu nibatu il-messaġġi tagħna hemm li jkunu qawwija u stretti lil dawk kollha li huma mdaħla f'dan f'din il-kwistjoni l-ideja hija li jkun hemm president li jiġi mażul gvern li jkun jista jiġib ċafna riformi kritiċi f'dan il-pajjiż. Fl-istess ħin aħna sen komplu nappoġġjaw il-riformi strutturali li l-gvern ta' Moldova qed jipprova iwaqqaf. Ħalli nsemmihom xi punt importanti minn dawn l-Unjoni Ewropea mhix l-ikbar donatur. Aħna kienem xiktar minn xi 40 eh, donatur u dawn wedu 1.9 biljun ta' euros li għas-snin eh, 2010-2013 umbat il-550 miljon li jiġu minnaħa tagħna. Dan l-aħħar xhur aħna rispondejna f'waqtu għal bżonnijiet tal-gvern. Tajna ħafna pariri tajbin il-ministri, appoġġjajna l-sforzi eh, demokrazija, l-istat ta' dritt, aħna enna u kol biex ikun hemm konsultazzjonijiet tal-elezzjonijiet Umbat wara li kienem l-arar tas-sajf li għadda tajna la u koll lajnuna anki għadda inkontu għall-esportazzjoni tal-limbit. Flimkien mal-gvern tal-Moldova aħna ippruvajna namlu kuntatti mal-popolazzjoni tal-reġjun ta' transisti. Speċjalment ġifri billi nkunu prezenti fil-qasam soċjali. Is-sena d-dieħla sa nibdow nimplementaw il-programm tabbini skont ġifiri l-Easter Partnership. Dan il-proġett, dan il-programm ikun jista ħejji l-Moldova biex jiddaħlu fis seħħ il ftajjim ta' assoċjazzjoni li qegħdin bħalissa ninnegozjaw. L-aħħar round li sar f'Ċiċinaw eh, fit-13 u 14 ta' Ottubru u erow għal darbohra li dawn in-negozjati qegħdin jimxu eh, pass maġġel, pass tajjeb. Lajnuna tagħna ukoll nista' eh, nsemmu t trasferimenti għal budget tal-Moldova. Aħna tajna 37 miljon eh, euro għal għajnuna għal budget un-bat għatjon oslinatu 15 miljon oħra. Min dan l-ammont xi 8.5 miljun ta' euros marru għal l-iktar eh, nis faqar. U issa l-President Buzek firma il-deċizjoniet leġislativi, aħna nisperaw li nkunu nistgħu nagħtu l-40 miljun ta' euro tal-ewwel tax tal-assistenza mikrofinanzjarja. Fl-istess ambitur spiritu aħna Se nkomplu bil-kuntatti politiċi anki bil-bdil eh, tekniku li bdil ta' informazzjoni fuq natura ta' natura teknika. F'Novembru il-dokumentat bejn il-Moldova u l-Europa se jeżamina rekomendazzjonijiet ġodda bl-edeja li nipreparaw il-rekomendazzjoni Eh, l-ftejim dwar zona ta' kummerċ ħieles. Aħna u kol bdejna dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal moldofo u edin negozjaw u kol eh, ftejim ta' servizzi ta' avjazzjoni u kol id-dialogu dwar il-viza l-imbeda f'ġunju. U narit nej se jkunem fact-finding, mish anzi kienem eh, esperti li għamlu fact-finding mish settembru u se jkunem il-konklużjonijiet nar it-tnej dwar dan. Dak li kelli nejt sissa, grazzi. Grazzi, kummissarju, issa nibdow. Milli nisimaw il-reprezentanti tal-gruppi politiċi għal-IPP, Signora Makovej. Grazzi ħafna, President. Irridu niddiskutu dwar dawn ir-riformi li qed tgħaddi r-Repubblika tal-Moldova u naraw xi sforzi għamlet biex tissieħed mal-Unjoni Ewropea dal-aħħar snin dan il-pajjiż qed insemmuh fl-Unjoni Ewropea għax dan il-pajjiż dejjem irrispetta l-impenji li ħa hemm pjan għal miżuri ta' riforma. Per eżempju, hemm pjan għal riforma tal-ġustizzja li diġà mbeda hemm id-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem li imbeda wkoll. Settembru il-Parlament tal-Moldova rratifika l-istatut tal-drittijiet penali tal- ukoll poplu Rom Imma, meta naraw dawn l-affarijiet tajbin jisiru, x'garanziji għandna li se jkomplu l-istess triq? Ir-Repubblika ehm, tal-Moldova jinsab fil-Easter Partnership u għalhekk irid jiġi trattat b'mod individwali dana kollu għax huwa għamel ħafna sforzi u ġab ħafna progress. U l-isforzi rridu nirrikonoxxuhom, rridu nalfuhom. Hemm bżonn dak li għamilna mal-Balkani namlu issa mal-Moldova il-liberalizzazzjoni tal-viza, per eżempju, naraw li l-Moldova imxiet il-qoddim f'dan is-settur għalhekk aħna nistiednu l-Kummissjoni sabiex eh, il-pjanta azzjoni li jitnieda li se jitnit fil-25 ta' Ottubru dwar il-liberalizzazzjoni tal viza se jaħdu bis-serjetà. Issa fuq it transistrija Għanna bżon soluzzjoni għal dan ir-reġjun. U dan huwa bil-forsi rid isur jekk irid ikun stabilità f'dan il-pajjiż. Fil-fatt, il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea ta' spinta l ġdida eh, lejn il-libertà, lejn id demokrazija Araw ftit kif dan l-aħħar 20 sena il-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa imbidlu u resqu lejn iktar demokrazija. Issa, is il Ir-Repubblika ta' Moldova għandha għażla waħda biss, iġifiri. transnationalization jew Europeanization, iġifiri jew tkompli bil-passat ta' oligarkija sovjetika jew inkella tmur ġustizzja soċjali. l iżvilu fil-Moldova sissa kellhom effetti negattivi ġejjin minn nuqqas ta' stabilità. fatt li din dan il-pajjiż dejjem jiġi il-problemi interni dejjem eh, ikunu iktar minn ta' quddiem, imma hemm l pro-Ewropej. Issa wasal iż-żmien li dan il-pajjiż jażel se jkun hemm l-elezzjonijiet li se jġib dan il-pajjiż lejn eh, modernizzazzjoni Ewropea. Għalhekk dawk il-forzi tal-Moldova li jridu iktar Ewropa għandhom jevitaw il-konfrontazzjoni imma jikkonċentraw iktar fuq il-vizjoni sabiex tilħaq l-anijiet Ewropej tiegħu dal-pajjiż. Grazzi ħafna, Sur Severin. Issa, għal grupp liberali żewġ minuti, Sur Watson. President, 18 xahar ilu dan il-parlament kien eh, verament xokjat dak kollu li ġra f'Kixinaw. Umbat, ftit ta' ġimgħat wara, ġi iżurna, e, ġew iżuruna il-mexxejja tal-Partiti Demokratiċi ta' dan il-pajjiż. Aħna kon entużjasti pan-nies e, tal-Moldova x'kienu qed inħarsu lej ġejjini ġdid u rajna minn dak iż-żmien li sar e, progress notevoli ta' dan il-pajjiż, però qatt baqa' xi jsir per eżempju, eh, biex jitres u dim il-ġustizja dawk li u l-atti kriminali ta' dak iż-żmien, imma fil-koalizzjoni li qed naraw ta' bħalissa anki fl-elezzjonijiet naraw li jista' jkun minkejja il-recessjoni ekonomika xorta waħda il pajjiż jista' ikompli jinbidel. Francis Bacon, il-kittib Ingliż, kien qal li it-tama tagħti kolazzjon tajjeb imma mhux ikla ta' filgħaxija daqshekk tajba. Ġifieri eh, mod eh, traduzzjoni litterali. Issa da, din ir-riforma ġib magħha latti u kol leġislattivi u żmien dejjem jirpenna fil-fatt ma tantx għandna żmien. Jiena nixtieq nirringrazzja daw kollha li għenu lil Moldova il-grupp li twaqqaf tal-ħbib tal-Moldova li għamlu kienem laqa importanti ħafna tal-pajizi Ewropej biex jgħinu l-Moldova. Ġifri minna tal-Unjoni Ewropea qed namlu verament l-mutana biex ngħinu dan il pajjiż tant fqir sabiex dejjem jersaq lejn normi Ewropej. U nispera li meta l-Kunsil jitratta ir-reġim tal-viża sil-ġimgħa d-dieħla inkunu jistgħu jgħinuna insibu l-aħjar triq il-qudiem fuq il-viża imma kif nafu li l-vokazzjoni Ewropea ta' pajjiż ma tiġix determinata mill-Unjoni Ewropea imma mill-ispirtu Ewropej tal-poplu ta' dak il-pajjiż. U għalhekk aħna qed eh, nisperaw li n-nies tal-Moldova juru eżattament dan l-ispirtu issa għall grupp tal-ħodor għal żewġ minuti. Sinjura, zdanuka. Sur Komissarju, Sur President, kollegi, aħna il-progress li għamlet il-Repubblika tal-Moldova et nil għawħ u nisperaw li se jkunem iktar konsolidazzjoni tal istituzzjoni demokratiċi ġifiri pala rispetta l-istat ta' dritt, anki rispetta dritti tal-bniedem f'dan il-pajjiż Aħna nafu li kulħadd li hemm ħafna ħafna appoġġ min-naħa tagħna għal fatt li tissieħeb mal-Unjoni il-Moldova. Imma il-partiti kollha li u jforma l-koalizjoni fil-Parlament tal-Moldova qed jgħidu li jridu iktar kooperazzjoni u anki sansitra integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Imma mill-esperjenza ta' pajjiżi lejn fil-lejn isħubija tal-Unjoni, tal jiena dejjem ngħid u li l-sħubija mhux il-finalità ta' kollox. Hemm bżonn riformi kbar fil-oqsma differenti anki fil-ġlida kontra l-korruzzjoni Il-popolazzjoni tal-Moldova hija multietnika u multilingwistika. Nafu nafu xkienu xkienet l-istorja wkoll ta' dan il-pajjiż għalhekk is-soċjetà nafu li hemm xjada jaqsama. Il il-Soviet Occupation Day ġifiri ta' 28 ta' ġunju e, ġabet u kol konsegwenzi negattivi fost il-residenti tal-Moldova. Dan kompla jaqsa il soċjetà u mhux jaqada. Is-soċjetà tal-Moldova kol għandha problemi bil bil-ċittadinanza, emmin għandu ċittadinanza doppja u dan iġib eh, ċertu diverġenzi, ċertu differenzi. Hemm bżonn ukoll naħsbu biex inbidlu reġim tal-viża sun kun nistaw niftħu il-viża sal dan il-pajjiż. Issa għal ECR minuta u nofs. Dr. Tanak ħadd mu qed jgħid li l-Moldova tbaqala ħafna x'taħdem qabel tisieħeb mal-Unjoni Ewropea li huwa wkoll lan tal-grupp tiegħi. Għax il-Moldova jibqa' wieħed mill-iktar pajjiżi f'qarf tal-Ewropa anki jekk qiegħda fil-WTO u vulnerabbli għat traffikar tal-persuni tal-kriminalità u l kriminalità organizzata. Hemm ukoll il-konflitt li dejjebi li ma' nies li jitkellmu bir-Russu il-problemi ta' reġjun ta' Transnistria. Imma meta 15 xar ilu rajna tibdil fil-gvern, il-Moldova eh, bdiet turina iktar eh, progress l-integrazzjoni mal-Ewropa, il-kollezzjoni ta' palissa wera li jixtieq jaħdem biex ressa l-Moldova iktar lejn l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, hemm bżonn li jkun hemm ukoll iktar riformi ekonomiċi u illi titejb il-governanza aħjar li u lejn l-istat ta' drib imma b'kixinaw iridu jaħdmu aħjar. Il-Euronest barra l-viża sukoll il-Euronest naraw li politiċi tal-Ewropa u tal-Moldova jkunu jistgħu jkopraw flimkien. Jiena meta għamilt rapportijiet ta' qabel, hemm ċertu affarijiet li baqgħu friżat imħabba rappreżentazzjoni tal-Belarus għax il-Parlament tagħna ma jirrekonoxix il-Parlament ta' dan il-pajjiż għax mhux eled demokratiku nispera li xi darba il-Moldova l-Ukranja u anki l-Belarus ikunu jistgħu jisiru kandidat tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sur eh, tanok bekk eh, ġifiri nispiċċaw eh, bil-axħar kellim għan Sur Belde għal ifd Mr. Belder, inti l-axar kellim. Grazzi ħafna, President. Dan, id-dibattitu nitkelmu fuq l-involviment tal-Moldova. Ehm, nista' nedilkom li f'pajjiżi ġifri l-Olanda għal ħafna żmien kien hemm ċittadini li kellhom inizjattivi soċjali li dej biex jgħinu lin-nies tal-Moldova ħafna irħula e, ħadu sem fi proġetti biex jgħinu dan il-pajjiż. F'dan il-moment il-Moldova għanda ftejim kummerċjali e, estis ħafna mal-Unjoni Ewropea. U tajjeb li nsemmu il-progress qed naraw anki prodotti li ġejjin mill-Moldova fil-supermarkets tagħna Eh, prodotti eh, agricoli agrikola, agrikoli per eżempju, dan huwa pass importanti għal Moldova biex jimxu l-qoddim. Irridu naraw kif nistgħu nkomplu lejlu dan il-pajjiż li dej li għadu qed ibati dan l-aħħar. Rajna inizjattiva oħra u rridu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 the example proves that uh, Moldova... Grazie, President Commissario. Hemm provi li l-impegni tal-Moldova fuq rispett tal standard u normi Ewropej qed u effetti. Fil-fatt Moldova e l-eżempju ewlenija għal twetti tal-politika Ewropea fost il-ġirin Il Moldova hija kompatibbli mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Eh, għanna ninkoraġġixxu eh, din eh, l-aspirazzjoni. Istituzzjonijiet demokratiċi fl-Ukrajna qed iżidu l-importanza tal-Moldova fil-subija tal-Vant. U importanti li fl-elezzjonijiet ta' 28 ta' novembru li ġej eh, il-Moldova tkompli eh, triq triq lejn l ewropa Kummissarju wasal l-moment li l-Unjoni tibat sinjal pożittiv li l-Moldova u l-abitanti taħħa. Eh, mijiet ta' eluf ta' familji li huma maqsumin mill-kwestjoni tal-viza u uh, dina il-politika għanna tati possibilità deħli f'fazi operattiva u nittamaw li il-Konsil tal-Affarijiet Barranin ta' 26 eh, ta' ottubru eh, jibda eh, pjan għal dawn il-viza. din il-politika ta' integrazzjoni Ewropea se jkollha fett fu l-Unjoni tal-Vant fejn hemm gvernijiet dajfa u fejn il-konflitti li għadhom għaddejjin hija teddida. Issa għal minuto, Signora Sinjura Jotova. il-Moldava edha tafaċċa sfidi illum. U dawn huma eh, mħabba l-istat multietniku il-subija u kol tal-Moldova tal fl-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni tal-liberalizzazzjoni tal-reġim tal-viza u importanti ħafna mm, jistajati riżultati importanti illi natu passaporti bulgari u rumani a ċittadini tal-Moldova miex soluzzjoni, e a kwestjoni riskjuża. E L-autoritajiet għandhom f'Kiċinaw għandhom jistarru illi lajnuna li ġeja mill-Unjoni Ewropea ġeja setmura għal ċittadini kollha jkunu xikunu, ikun xikun l-isfond etniku. Dan importanti għal minoranzi etniċi tal-Moldova. Grazzi, signora Jotova. Essa għal minuta il-kollega Busoi. Grazzi, President. Pala membru tal-Assemblea Parlamentari ma' Moldova, jiena segwejt il-progress ta' dan il-pajis u nistanajt li e, eh, miexi l-Europa. U nishtiq u koll eh, nitkellem fuq riformi tal-ġustizja u tal-amministrazzjoni pubblika, però rridu kunu realistiċi u rridu nifmu li dan din it-transizjoni hija diffiċli u għatem ħafna xogħol sir fir-riformi. Jiena kontenta illi eh, kontenti li dibattitu fuq ehm, il-viża miexja qudiem u l-Kummissjoni għandha tasal għal road map għal dawn l-anijiet u biex anki biex neliminaw il-viża fil-futur. Il-Repubblika tal-Moldova eh, se jkollha se taħdi minn verifika importanti f'Novembru b'elezzjonijiet u nittamaw illi l-popolazzjoni jikonvalidaw dan il-proċess. l ajnuna tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri kienet ta' Ajnuna kbira, pozittiva ħafna u nixtieq ngħid lill-Kummissjoni u l-Kunsil illi komplu jappoġġaw il-poplu tal-Moldova biex eh, iħeġġuha eh, għalli komplu fl-ambizjoni taħħom biex jidur fl-Unjoni Ewropea u jtejbu l-integrazzjoni fl-ħardan il-proċess. Grazzi. Grazzi sur Busoj, essa eh, minuta a Sinjur mm, Bilan. Grazzi President, għaxar tiemilu kelli l-opportunità li inżur il-Moldova bħala parti eh, ta' mid-delegazzjoni tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin u konna f-Moldova periodu importanti ħafna. Eh, ġimat wara referendum ta' li ma kellux suċess u eh, ġimat qabel l-elezzjoni parlamentari li se seħ fit-28 ta' novembru. Aħna rajna appoċ kbir minnaħa ta' nis ta' Moldova għal proċess ta' integrazzjoni mal-Europa. Aħna nafu u koll li sar progress kbir naħa tal-Moldova eh, fi triq ta' integrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Il-korruzzjoni hija olja u eh, kien hemm suċċess anki fil-ġlida kontra din il-korruzzjoni. Hemm problemi ekonomiċi u anki problemi li ġejjin mill-Transnistria. Mil Però biex il-Moldova tkompli l-proċess ta' integrazzjoni tagħha għandha bżonn l-appoġġ tagħna u għalhekk jiena nitama li fis-summit li ġej il-Kunsel jadotta il-liberalizzazzjoni tas sistema ta' viza. Grazzi, Sur Bilan, essa żewġ minuti għas Sinjura Elena Bazescu. Grazzi ħafna. U jena nishtiq nirringrazzja lil daw kollha li dan id-dibattitu għamluh possibbli. Eh, Ridu nuru ir-responsabilitajiet tagħna lejn lejn Moldova, speċjalment issa lejlit l-elezzjonijiet. Il-gvern tal-Alleanza għall-Integrazzjoni Ewropea wera f'din is-sena fl-isforzi tagħha li hija esta eh, tiftaħ skema ta' riforma fil-politika, fl-istituzzjonijiet u fl-ekonomija. U u jistaw jisiru l-mexxejja f'dik il-parti ta' dinja. Ma rridux ninsew li dan qed jiġri wara 8 snin ta' gvern komunista fejn id-drittijiet bażiċi bħal libertà ta' espressjoni u sistema tal-ġustizja kienu miksurin. Il-proċess ta' riformandu jitkompla fil-Moldova u b'mod speċjali fil-ġustizja u f'affarijiet interni hemm bżonn niġġieldu kontra l-korruzzjoni b'mod effettiv u niżguraw li ġudit l-autorità ġudizzjarja tkun indipendenti u niżguraw li l-priġunieri l-ħabsin ikollhom kondizjonijiet umani u anki id-drittijiet umani għandhom jiġu rispettati. Il-Moldova kienet għaddeja minn krizi politika gravi f'dawn l-aħħar 18 xar. Um kienu kienux marnex l-om jeleġu president u kellhom referendum negativ u jena nifem fil eh, eh, l-elezzjoni se jisiru qabel daw ta' 28 ta' novembru eh, għaddejjin minn prova diffiċli ħafna u nibżawis illi falliment din f'dawn elezzjonijiet, falliment tal-demokrazija se tkun falliment ukoll tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżon ta' imsieħeb illi jaqbel mal-valuri tagħna. U jiena nixtieq ukoll eh, ngħid illi l-lingwa illi jitkellmu il-ċittadini tal-Moldova hija eh, lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea llum. U din hija raġuni oħra illi għandhom ikunu kontenti li kolom nenuna tagħna. Grazzi. Issa minuta assur Vigenin. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. Jiena kontent li l-Parlament Ewropew eh, id-dedika eh, xiftit eh, ħin eh, u biex nitkelmu fuq il-Moldova, e, illi pratikament hija stat tal-Europa. U aħna nixtiequ ngħidu illi il-koalizzjoni preżenti e, hija a favur tal-integrazzjoni Ewropea. Fl-istess ħin però iċ-ċittadini qed jistennew riżultati aħjar kemm fl-ekonomija u fuq il-settur soċjali. Għal daqstan din hija kwistjoni ċentrali fil-kampanja il relazzjonijiet ma l-Unjoni Ewropea miex ħaġa ta' darba għanda tkun politika irreversibili e aħna nfallu eh, eh, eh, illi nbidlu situazzjoni Eh, tista' tiġi ripetuta fil-elezzjonijiet li ġejjin. Għal daqstant tkun xi tkun xikun xi jkun najdu ngħidu l-awtoritajiet li jagħmlu kull ma jistgħu biex jiggarantixxu l-istabilità politika biex ikun jistgħu jaħdmu fl-interess ta' ċittadini u tal-futur Ewropew ta' pajjiż Grazie. Grazzi sur Vigenin, sur Poreba ma jidirx eh, illi huwa bil-qeda f'postu ma naħsibx li huwa preżenti fl-awla nerġaw najtulu fl-aħħar ta' diskussjoni jekk eh, forsi kun ġi lura intuħ il-mikrofonu. Surpreda issa. Grazzi ħafna, President. L-imperializmu rumen huwa il-definizjoni eh, li il l-komunisti tal-Moldova jużaw biex jiddeskrivu l-kollegi rumeni tal-situazzjoni f'Kizinaw. E, tkun xi tkun ikunu e, e, xikunu deputati Ewropej. Dawn il- tant attentati mhumiex ġustifikati, però aħna rridu nitkellmu, nitkellmu b'mod importanti, e, b'mod li jinstema' għax e, parti kbira ta' ċittadini Moldavi, eh, Rumeni u Bulgari jiexu fil-Moldova u nasbu li ċittadini kollha Ewropej, eh, inklużi dawk kelli jiexu fil-Moldova għandhom eh, jibbenefikaw mid-diritti li jieġu minn din is-sitwazzjoni mill-kondizjoni politiċi. Ridu nagħtu attenzjoni għas-sitwazzjoni f'Kizinaw fejn iktar minn sena ilu eh, koalizzjoni edha tmexxi Eh, il-politika fisem l-integrazzjoni tal-Europa. Eh, Mux biss fl-isem, imma anki fil-fat. Eh, Il-partit jismu l-alleanza jisimma l-alleanza l-integrazzjoni Ewropea. U l-azzjonijiet għal din l-alleanza, eh, sur komissarju Fule, u ma koraġużi. Jena mort fil-pajis u rajt li dan il-proċess ta' integrazzjoni ta' eh, lejn l-Unjoni Ewropea hija mm, politika ta' suċess. Eh, il-poplu tal-Moldova se jazlu il-forzi politika ma se jihdu kol deċizjoni fuq il-kwistjoni tal-integrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Il-komunisti da ma jriduħx. Ilhom sena il-komunisti eh, illi rewna xinu lan tagħhom. Uh, u anki l-azzjoni tagħhom u rew xiridu eh, nittamaw li ċittadini jifmu l-messaġġ u l atteġament tal-gruppi politiċi, pero nittamaw koll li l-politiċi jistaw jinterpretaw tajjeb il-leħem tal-poplu. Grazzi, sur Preda, għal minuta e sur Sivieċ. Ja, kwestjoni interessanti għaliex għanna natu daqstek attenzjoni għal pajis daqstek zaħert mm, eh, li jismu Moldova li u ħdejn il-Bahar l iswet pero mandux aċċess. Forsi dan namlu ħax dan il-pajis zaħir fejn zoċ dinjieti jintaqaw eh, dinja li għet titla mill-prezenza tagħna il-dinja li kienet simbolizzata mill-Unjoni Sovjetika u minnaħa l-oħra il-pajjiż huwa maqsum parti minnu okkupat minn ċerti forzi eh, esterni. Għal din ir-raġuni rridu nkunu ċari dan il-pajjiż jistħoqlu l-appoġġ tagħna a pajjiż eh, zaħir li għandhom nisko koraġġużi li qed jittama jidħol fl-Unjoni Ewropea u qed jibni demokrazija. Kommissarju, bħal fiżika mhijiex il-forza imma il-determinazzjoni li wieħed irid eh, jimbotta wara din il-forza dawn il-miljuni eh, mhumiex miljoni ta' euro mumiex somom gbar u ma eh, flus eh, ċifra zaħira, pero però jekk jiġu eh, allokati bl-aħjar mod jistgħu waslu riżultati importanti. Nittama li daw kollha li qed jippruvaw jibnu demokrazija jkollhom is-suċċess e, li nkun membru tal-partit ma interessanix. Nixtieq li jkonsolidaw ruħhom biex jibnu futur aħjar u jistgħu jsiru msieħba tagħna fil-futur. Grazzi. Sur Papadopoulou eh, tella il-karta blu, ma nafx jekk eh, jixtiex li li jrid li jismu jizdizzel fil-keċ tiegħi jew inkella xtaqja ma xi mistoqsija. Assur l-sur Sivjetz. biex taqt iżid ismu mal-keċ tiegħi. Infakru lill-kollegi li l-kartulina blu hija biex wieħed jinterrompa lil mieqa titkellem biex jagħmlu xi mistoqsija, mhux biex jindika li jixtieq jingħaqad ma' dawk li eh, jridu jieħlu f'keċ tiegħi issa biex nagħlqu għandna Sur Kuka li għandu żewġ minuti għall-intervenzjoni tiegħu. U hekk inkunu temmejna dan il-fażi tad-dibattitu tagħna. Eh, Sur Kuka għandu żewġ minuti. Vážený pán predsedajúci, cený pan komi. Grazie, president. Komissarju kollegi, li sviluppi fil-Moldova hija promettenti ħafna dan il-pajis jista servi ta' eżempju għal kulħadd membru eżemplari tal-politika tal-ġirin tal-Unjoni Ewropea. Il-gvern pro-Ewropew tal-Moldova prezenta li ċittadini Mm, perspettiva ċara demokratika. Għal daqstant hemm tama kbira. Però e, sta situazzjoni interna politika e, ġiet stigmatizzata negativament mir-riżultati tar-referendum e, li ma kellux ta' tar riforma politika ta' ta' li ma kellix ta' steċ, kif ukoll il-referendum. L-elezzjonijiet nittamaw li jkunu suċċess l-Unjoni u biex dan jiġri l-Unjoni Ewropea għanda tkun involuta aktar attivament u tisħaq fuq il-progress li sar fil-Moldova. Nar it-tnejn li ġej il-Kunsil se jadota deċiżjonijiet fuq l-atteġġament tal-Unjoni Ewropea lejn il-Moldova. Eh, u uh, ħati konferma uh, eh, il-pożizzjoni tal-Gvernu u l-Kunsil għandu iwitti tri għal visa waivers għal ċittadini tal-Moldova. Naraw kif tmur issa l-elezzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tkun ħafna iktar pożittiva fl-atteġġament tagħha lejn il-Moldova. Eh? Jiena nappoġġa l-forzi eh, pro-Ewropej li jeżistu fil-Moldova. Il-Moldova għandha ssir membru tal-familja un ma'uda Ewropea u rridu niperswadu il-Moldova illi dinja dan u l-ħjar futur li jistaw jistennew. Grazie. Grazie ħafna kollega. Sa naddu għal għaj, eh, il-President, għanna seba. Niprovaw nagħtu l-opportunità għal seba maħat iżjed. U wara minuta naqtaw. L-ewwel l-Onorevoli Andre Kenny. Grazzi ħafna President. Moldova avanzat ħafna mill pat ta' Molotov-Ribbentrop li qasam eh, l-Ewropa fi sferi ta' influenza u l-Moldova waqgħet taħt l-Unjoni Sovjetika. L-Moldova huwa stat indipendenti, għandu ħafna problemi, eh, imma madana kollu huwa pajjiż demokratiku li qiegħed fit-triq qiegħed fit-triq tal-integrazzjoni mal-Ewropa. Illum nixtieq ninkoraġixxi lil klassi politika kollha tal-pajjiż, il-forzi politiċi demokratiċi tal-pajjiż u kull eh, etniċità biex jevitaw il-konfrontazzjoni tu jkollhom viżjoni komuni għal Moldova blan li imexxu l-pajjiż lejn l-lanijiet Ewropej tagħha U l-axħar, eh, hemm il-kas ta' transistija din għandha tkun fuq din fl-aġenda tagħna u neħdu gost bl-inizjattiva tal-ċanselier Angela Merkel eh, biex insibru provaw insolvu dan il-konflitt. Grazzi, grazzi ħafna, kollega. Is-Sur Pasku. Thank you, Mr. President, Commissioner. Grazie ħafna. President, Komissarju Fuller Moldova hija l-aħħar biċċa tal-Latinità barra l-Unjoni Ewropea l-istorja kellu rwol importanti imma bil-politika eh, ta' partner ta' ġirien eh, il-Moldova dwar eh, tissosfa il-possibilità li tissodisfa l-kondizzjonijiet u tidħol hija tajbin. Qed jkun hemm passi żed maġel fir-riforma u l-Unjoni Ewropea rrispondiet sura Dawk li huma nkarigati fuq żewġ naħat għandhom għandhom nifirħulhom qed kompli r-riforma f'interna u l-Unjoni Ewropea għandha tavanza sal-punt ma tistax terġa' lura. L-opportunitajiet tal-Moldova jiddependu fuq soluzzjoni għal konflitt ta' Transnistria u aħna eh, ħadna gost bil-dibattit li hemm fuq dan il-kwestjoni li ġie eh, dikjarat f'Potsdam u fej u ukoll f'dovil laqat trilaterali li jiddependi fuq ir-Russja jekk hemm disponibbli xi ssib soluzzjoni. Ejja naħdmu flimkien biex di l-aħħar parti tal-Latinità tidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Pasku. Mill-lider ma stajni ċaġa ġara fil-arloċ missa nistaw li kalkula. L-onorevoli Melzer. Grazie ħafna, President. Meta kenna il-problema ta' Kosovo u l-problema ta' Bosnia, insejna il-Moldova. Għalla volja l-Unjoni Ewropea kella tkun involuta bħala konċiljatur fil-konflutt bej il-Moldova u l-ġirin tagħha. Imma aħna ma minni fil-każ tal-konflitt ta' Transnistria u dan jfisser li Moldova hija l-fqir tal-Ewropa wara l-periodu soċjalista u l-konfuzjoni li kien hemm wara. Il-Moldova hija huwa pajjiż indipendenti bl-appoġġ ta' Russja ma kollu il-rendiment eh, eh, ekonomiku qiegħed lura għax jiddependi ħafna fuq il-bidja. Meta l-elezzjoni tisiru dawn hija importanti li tkunu eh, elezzjoni notfa' Eh, biex ma jkunx iżed problemi. Grazzi ħafna, sur l-onorevoli Zim. Grazzi ħafna. Kelli l-opportunità li nara dawk l-elezzjonijiet fil-Moldova, u aħna tkellimna ma' rappresentanti tal-partijiet politiki, politiċi. Aħna rajna li kien hemm volontà kbira biex ikun hemm tibdilu, dina l-bidla saret. Il-Prim Ministru ddikjara pala reprezentant tal-oppożizzjoni li hu jaħdem forma proattiva biex jintegra fl-Unjoni Ewropea. U din hija ħaġa li appoġġjata wkoll mill-osservazzjonijiet tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin li marret li żaret il-Moldova. Il-diviżjoni bejn il-Transistria u Moldova hija kwestjoni diffiċli aħna għandna bżonn nappoġġaw lill Moldova biex il-Moldova tkun tista' issolvi din il-ferda, din il-problema. Għandna problema wkoll bil-migrazzjonijiet hemmhekk. Kommissarju, kull element ta' appoġġ u jkun utli għal Moldova. Grazzi ħafna. Ehm, qed jgħidu li sur Parnu imma mill-lider forsi kellhem xi żbal jew telaq. Naddu il-kelma għal sur Grazzi Grazie. Grazie President. Fil-ġemat li għaddew, jiena mort kirxinaw fil-Moldova. U jiena kontem għal konferenza li kienem bil-Ministeru tal-Kultura fuq l-integrazzjoni tal-Moldova fl europa Mod speċjali għal dak li għandu xjaqsam mal-kultura. Oġbitni l-rida ta' tkabbir li għandhom e, sinsila ta' inizjativi, eh, konstruzzjoni ta' infrastrutturi, toro e, Eh, networks ta' dawl, eccetera. Eh, taħriġ professjonali għal professjonijiet kollha u għal eh, għaxolijiet kollha. E ċittadini tal-Moldova huma interessati jidħlu fl-Ewropa l-gvern qed jorbot fuq l-integrazzjoni vera lejn l-Unjoni Ewropea u qed jaħdem lejn dan. Lissa l-attenzjoni tal-Europa tajja tajba, jiġi interrott il-kellim. Bronz. Grazie ħafna, eh, Sur Perillo, eh, l'onorevole onorevoli Bronz dawk li jirċivu fondi mill-Unjoni Ewropea huwa nofs l-membri. Eh, jekk aħna nestendu eh, li jkun hemm żed membri, il-proporzjon ta' dawk li jirċivu flus minn flokjatu jaqal jasal għal żewġ terzi. Dan ovvjament ħajkun akkost ta' dawk li jagħmlu kontribut. U ma kif ukoll akkost ta' dawk li qed jirċivu bħalissa. Jekk aħna intaffu l-restrizzjonijiet fil-viża m'għandux x'aqsam xelma l-migrazzjoni. Dan jfisser ovvjament għandhom f'moħħhom li jkun hemm migrazzjoni legali. Ma kollox ta' kollox taqsam mal-migrazzjoni illegali. E, traffiku ta' nies jizdiet u dawk li disposti jaħdmu għal-inqas dak li huwa normali. Dew fl-istess ħin ħatnaqqas naqqas ammont ta' nies li hemmhekk li jaħdmu li jistgħu forsi javanzaw il-pajjiż mill-faqar il-Moldova dikjarat l-indipendenza tagħha fil-1991 minn l-Unjoni Sovjetika verament trendi l-indipendenza tagħha l-Unjoni Ewropea indipendentament kemm ġebi flus. Grazzi ħafna kollega, issa intemmu il-catch eye. U niħtlu fl axar punt li naddu l-kelma sal-komissarju ful ħalli eh, jikkomenda fuq il-kontributi li saru. Grazzi. Um, I appreciate very much this debate. Jien verament ħad gosb dan id-dibattitu, napprezza dan id-dibattitu u uh, l-ħin wasal. Zmin Żmien qed nagħmluh napprezza u l-laqda u l unita fil-messaġġ li aħna u l appoċ li qed nagħtu f'din il-Kamra. Republika, Republika ta' Moldova qiegħda salib it-torob tal-istorja tagħha. Il-Kommissjoni Ewropea kienet attiva biex tejn l-gvern ta' Moldova biex tasal għal eh, dak li tista fil-programm ta' riforma tal-aħħar sena. Ir-riformi li aħna appoġġajna jirriflettu bla eh, eh, bled eċċezzjoni vera wiesa tal-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Moldova dawn ir-riformi huwa essenzjali għal ġejjini tal-Repubblika ta' Moldova. F'ħafna okkażjonijiet u speċjalment fit-30 sa' settembru meta l-grupp ta' ħbieb marru Kishnaf, u l-Honorable Membru Watson għamel referenza għal dan, aħna appoġġajna din il-vizjoni ta' Moldova moderna u prospera, fejn soċjetà li rekonċiljata u l-integrità territorjali tagħha restaurata. Mem nabda dubju l-istorja ta' l-Ewropa għandha lezzjoni x'toffri hawn. Il-Repubblika ta' Moldova għaddejja sejra fitri pozittiva, jena għandu kull fiduċja li l-pajis kun tista tasal għal kompromess politiku li hemm bżonn biex tkun tista tistostieni l-impenn għal reforma. Naħatana u safajnu possibbli aħna nkomplu nappoġġaw l-ċittadini tal-Moldova un untijom untuhom l-appoġġ estern li għandhom bżonn għal reformi. Aħna nkomplu fl-appoċ tagħna biex jkunu jistgħu jgħaddu minn dawk it-test ta' sostabilità fil-elezzjonijiet eh, parlamentari li jmiss. Jien ukoll verament nispera li minn dawn l-elezzjonijiet nkunu nistgħu naraw proċess politiku inklusiv fil-Moldova li huwa effokat fuq aġenda Ewropea Eh, u bil-kontinuazzjoni tal-proċess ta' trasformazzjoni għal beneficju ta' ċittadini tal-Moldova u tal-Europa wkoll. Grazzi ħafna, Kummissarju. Irċevejna sitt proposti ta' riżoluzzjoni biex nalqu dan il-dibattitu EPP eh, e Liberali, minnat il-GUE, mill-ħodor u mis-soċjalist.